l-adozzjoni tal-agenda ta' din il-ġimgħa. Eh, la posta agenda adottata mill-Konferenza Presidenti skont wieħed erba' tisa' ġi imqassam lilkom. Isanna talba mill-Kamera Kjoġbok. President, tlabt neħu l-kelma għal żewġ raġunijiet l-ewwel artiklu 163 dwar id-diskorsi ta' minuta. Jiena tlabt għal diskors rigward il-reparazzjoni eh, tal-gwerra mill ġermanja specialment id-dejn tal-gwerra, kif ukoll reparazzjonijiet għal dawk il-familjari ta' dawk il-li ġew eh, maqtula fil-gwerra iżda il-segretarjat għalli li ma kienx hemm biżejjed żmien għalija biex nitkellem iżda l-ewwel darba Sur President jiena qed nara li illum it-tnejn m'għandniex id-diskorsi ta' minuta dawna minn flok se jsiru ah, nar il-ħamis u se jkun biss satejn għal dan il-punt fost diversi oħra dakinhar. Iżda, Sur President, jekk stajna nitkellmu dwar dan is-suġġett illum, e, e, nagħmlu dawn id-diskorsi illum fis-seba, kien ikollna l-opportunità allura illi nibqgħu għaddejjin sal-10 jew ta' bil-lejl. Għaliex Ma nistawx ikonna kull darba dan din-pressjoni kollha ta' ħin. Bekk nitolbok illi tressaq dan il-punt fuq l-aġenda għallum, jitpoġġa fuq l-aġenda tagħna tal-lum. Grazzi għajt il-President, naħseb il-punti għak huwa ċar. L-ewwel. Emendi għall-aġenda jeħtieġu jitresqu sal-erba' ta' war nofsinhar skont ir-regoli ta' proċedura inti membru ġdid tal-Parlament u jiena xtaqt narfek dwar din is-sitwazzjoni. U naċċetta dan. Issa, id-diskorsi ta' minuta. Kien hemm bidla għal minħabba laqa formali li jrid jinżam minħabba ismieħ li għandna u fil-fattawnu masmiħ għal komissari nominati. Bek, diskorsi ta' minuta kellhom isiru darboħra għaliex ma kenniex l-infrastruttura meħtieġa minħabba il-possibilità ta' votazzjoni u allura din hija raġuni għalfejn din bidla saret. Eh, Signora Van Stoch? Tnara zbal fil-verzjoni ġermaniza tal-agenda f'nofsinhar l-erba elezzjoni tal-Kummissjoni Ewropea. Dan huwa żball, żball ċar għaliex skont l-artiklu 17 ta' trattat il-gvernijiet Ewropej jeliġu il-rappresentanti tagħhom għal-Kummissjoni. Aħna pala Parlament eh, nistgħu nikkonfermaw biss il-dawk il-persuni proposti. Bekk nitlob illi tagħmlu korrezzjoni għal dan l-iżball. Ja, das ist äh, sicher eine interessante Variante. Artikel Iva, naħseb illi eh, traduzzjoni interessanti. Ir-regoli tal-Parlament fil-fatt isemmu l-elezzjoni u jużaw dik il-kelma bil-Ġermaniż għall-elezzjonijiet. President, Mela jiena nixtieq nitkellem ma' servizzi tiegħek imma ma xil insib il-ħadd li weġibni. Ħaġa oħra. Urġenti. Saret proposta sabiex. Ikun hemm diskussjoni urġenti ta' dak li qed jiġri fit-Turkija provokazzjonijiet f'Ċipru. Imma dan ġi maddiex li ġi diskuss. Issa llum għandna bastiment, sismografu li daħal fit territorju ċipriot għat joħloq il-problemi u għalek jek joġbok. Għonek fil-plenar tittieħu deċizjoni sabiex nitrattaw dan is-suġġett bl-akbar urġenza li huwa il-President interrompi. Verstanden, saraba nismi ta' der Geschäftsordnung zu tun. Grazie ħafna. Fimt il-punt, iżda dan għamux point of order. Skużani li ma konx disponibbli permezz ta' telefon Iżda xtaqt nġbit l-attenzjoni tiegħek il-fatt li xtajtu kolla minn dan il-punt permezza. E-mail, Grazzi ħafna. Xorta waħda, bekk inkomplu. Point of order ieħor dwar nhar tnejn. Punt dwar l agenda ta' nhar it-tnejn jew għal jum ieħor. Mela l-lum it-tnejn, bekk edin naħdmu fuq l-agenda għal nar it-tnejn, l-lum ġviri. Jiġifieri. Dwar dan il-punt se titkellem? Mela, le, mela nar it-tliet issa. Monsieur le Président, la conférence des présidents. Sir President, il-konferenza tal-presidenti qed jippjana li jkun hemm diskussjoni budgetarja dwar la bozz ta' budget tal-2015 u budget ta' emenda 2 għal-2014. Dana skont il ftejjim tal-koordinaturi fil-Kumitat tal-Budget u xtaqt illi napoġġaw l-ordni ta' diskussjoni. Bek nixtieq l-ewwel illi nindirizzaw il-budget ta' emenda għal-2014 u mbagħad wara nindirizzaw l-abbozz ta' budget tal-2015 diskussjoni lini dwar budget se tindirizza il-300 biljun eh, li ġi mħabbar Mr. Juncker. Juncker iżda għanna wkoll il-kustjoni ta' fatturi mhux imħalsa sa mill-2010 rajna fatturi mhux imħalsa u dawn dejjem qegħdin jiżdiedu 5 biljuni fil-2012 u mbagħad jibqgħu tilajn sa 23 biljun fl-2013 u forsi 30 biljun sal-aħħar ta' 2014 u allura jiena naħseb illi dan huwa dejn enormi u aħna ma nistgħux inbidlu l autorita tal-Unjoni Ewropea u nippermettu dawn il-fatturi mhux imħalsa li jibqgħu jammuntaw eh, b'dan il-mod. U nishtiq u nġdu l-attenzjoni tal-Konsilla dan il-fat u nħarsu lejn il-budgets ta' menda l-2014. Ir-raġuni hija illi din hija opportunità sabiex aħna insibu stabilità għaddejn. Dan għajt isir fih dan trialogu u kien hemm nhar il-ħamis trialogu fil-fatt u aħna fdejmna stemna fil-prinċipju mal-koordinaturi. L-ewwel namlu il-budget ta' emenda 2014, umbat niddiskutu la posta budget tal-2015 u għallura nar tlieta matul il-votazzjoni u anzi, tlieta fi diskussjoni u nar l-erba fil-votazzjoni nixtiequ nindirizzaw il-budget ta' emenda l-ewwel umbat la posta budget. Grazzi ħafna. Diċa bilna dwar dan fil-gruppi u anki fil- fiħdan il-konferenza ta' presidenti u bilna li il-abbozz ta' budget numru 2 jiġi diskuss qabel diskussjoni dwar il-budget kollu kemmu għal 2015. Fil-fatt, aħna diġa tajna ix-xewqa tiegħek. Jina, nirringrazzjank għal din l-ispjegazzjoni tas-sitwazzjoni predeċessur tiegħek bħala president tal-Kumitat tal-Budget, anzi jiena fil-fatt bħala ex-president tal-Kumitat naf eh, xie numa il-proċessi ta' situazzjoni u kemm il-darba kelli nitkellem dan l-istess mod hawnhekk. Mela, aktar talbit għal-kelma, mela, nall-erba, il-grupp ICR e talab għal sqarrija mill-Viċi President tal-Kummissjoni rappreżentant Oli tal-Unjoni għal affarijiet Barranin dwar is-sentenza l-mewt kontra Azja Bibi u li dan jiġi inkluż pala tili punt eh, l 4 of sinar minna rizoluzzjoni. Nadi l-kelma l-sur Vandali nissa. Grazzi ħafna, President. Li senajt mux biset najdu fisem il-grupp, iżda u kol pala ko-president dwar il-libertà ta' religjon Aħna ħdimna fuq il-leġislazzjoni fil-Pakistan dwar il- dwar il-problema li hemm hemmhekk f'dan il-qasam u allura hemm ukoll il- din is-sentenza kontra Asja Bibi li hija eh, ġiet ingħatat din is-sentenza u kien hemm diskors fis-sajf u kien hemm ukoll referenza għal din il-ħaġa. Iżda is-sitwazzjoni hija din fl-aħor nhar il-ħamis Azja Bibi ġiet ikkonfermata, ġifieri s-sentenza tagħha ġiet ikkonfermata. U allura nixtiequ nevitaw din is-sentenza ta' mewt. U anki inneħu dawn il-liġijiet rigward il-blasfemija u nixtiequ nbidlu din is-sitwazzjoni. Für den Antrag möchte Frau Abgeordnete Björk sprechen. Bitte sehr. Nakellima jħor favori risoluzzjoni. Grazzi ħafna. Aħna fil-grupp tagħna Gwe NGL aħna imħasba dwar il-każ ta' Asja Bibi iżda wkoll imħasba dwar il-mod kif nistaw naqsu dawn il-numru ta' sentenzi kienem 708 persuna li fl-2013 ġew nataw il-sentenza tal-mewt u 1978 inqatlu b'dan il-mod u 23-392 ehm, il-li jistennew il-sentenza tal-mewt. Aħna nishtiqu li konna dibattu aktar ġenerali fil-plenarja dwar dawn il-kwistjonijiet internazzjonali. Grazzi ħafna għanna xaħat iħor favur il konsi kontra risoluzzjoni, xaħat kontra risoluzzjoni. Jider li mux il-kas, dan il-kas nivvotaw fuq il-mozzjoni. Dawk favur il-li nżidu dan it-tielet punt, ġviri jiġifieri minnaħat tal-rappresentantoli dawk kontra. Astenzjonijiet. Bekk il-proposta hija adottata. Ich habe keine weiteren Anträge für den Mittwoch. Gibt's für Donnerstag Anträge? Mhux qed nara talbiet għal kelma għal nhar l-erba, hemm xi talbiet oħra l bidla għal nhar il-ħamis jidher li mhux il-każ anselleh. Hemm talba l xi ħadd jitkellem fuq nhar il-ħamis, jekk jogħġbok. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais j'ai pas bien compris ce que nous venons. Skużani, President, ma nafx eżattament jekk kien hemm proposta fuq l agenda minn grupp u kontra proposta minn grupp ieħor, kellna votazzjoni waħda biss u ma kienx ċara, u għalhekk nixtieqek tiċċara eżattament fuq xiex fuq votajna, fuq liema punt fuq l-aġenda votajna. Grazzi. Der Antrag von Herrn Herr president Il-mozzjoni tas Sur Van Dalen kienet tajtek li nżidu għall-agenda wara d-diskors ta' Sinjura Ashton nara l ħamis it-tielet punt qed tindirizzana fil-kapaċità tagħha bħala rappreżentantori kien hemm pina tal mod li għana dit kontra s-Sinjura Azja Bibi u kien hemm mozzjoni ħadd ma tkellem kontrija u s-Sinjura Bjorg espressivament appoġġat il-mozzjoni Jiena mbagħad tlabt jekk hemm xi ħadd jitkellem favur il-mozzjoni biex nappoġġaw il-proposta li din tiddaħħal fuq l-aġenda u hi esplicitament qalet li ridet li jkun hemm dibattitu iktar wiesa fuq suġġett jaħraq bħal dan. Iżda din mhix xi ħaġa li nistgħu nagħmlu ma' rappreżentant li fil-kuntest ta' dibattitu politiku. Nistgħu ndaħlu iżda xi punti. Tixtieq titkellem, Sinjura Bjork, jekk jogħġbok. Skużani, Sur President, jiena membru ġdid nistaqsi u għadan flok niddiskutu kas speċifiku ma' rappresentant Oli nishtiq li konna dibattitu ġenerali fuq il-pina tal-mod biex ma nikonċentrawx biss fuq kas wieħed individwali iżda jkollna dibattitu iktar ġenerali meta nqisu li qed ikun hemm ħafna iktar pini tal-mod li qed jitwettqu madwar id-dinja. Il-President, grazzi, issa kollox ċara lija wkoll. Għal daqstant nixtieq niċċara dan. Jiena kont fimtek li qed tappoġġa il-mozzjoni li tresqet. Iżda issa qed nifmek li mhux hekk kien. Inti ma kontx qed tappoġġa il-mozzjoni fil-format li hemm bħalissa, inti kont qed tagħmel proposta alternattiva. Madana kollu għandi donnu l-impressjoni li hemm maġġoranza wiesa favur it-talba tas-sur Van Dalen u għalhekk inżommu l-istess votazzjoni li kellna u niddiskutu l-possibilità li jkun hemm dibattitu ulterjuri fuq il-pjena tal mod f'okkażjoni oħra. Ma tkunx l-ewwel darba li għamilna xi ġejk, iżda għandna maġġoranza kbira li tappoġġa t-talba tas-sur Van Dalen u jekk m'hemmx talba espliċita li nirrepetu l-votazzjoni, allura niżguraw li kollox jibqa' kif inhu. Bir-rispett kollu, kollegi, tiddu tisimgħu eżatt sa tmim tal-interpretazzjoni fil-headphones tagħkom biex tifmu l-punt eżattament tal-kelliema li jkun qed jitkellmu. Il-proposta ta' Sinjura Bjork tajtek li m'għandniex nagħmlu dibattitu fuq livell individwali imma fuq livell ġenerali propju fuq suġġett tal-pjena tal-mod. Nerġgħu nifutaw fuq din il-mozzjoni. Favur li konna dibattitu ġenerali fuq il-pina tal-mowt? Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. It-talba tas Sur Van Dalen li nerġgħu nifutaw. Nerġgħu nifutaw fuq it-talba tas Sur Van Dalen. Minu favur? Minu kontra? Astenzjonijiet? Waċar li hemm appoġġ tal-maġġoranza. Grazzi, kollegi. Mela, biex inkunu ċerti hemm xi punti oħra fuq nar il-ħamis jidher li mhux il-każ, mela issa ngħaddu għall-istqarrija tal-Kummissjoni fuq Provenzjoni u Ġestjoni Aħjar għall-arar fuq il-livell Ewropew. Nitlob il-Kummissarju Borġ li ħajjippreżenta l-istqarrija tal-Kummissjoni. Thank you, Mr. President. Grazie President u fisem il-Kummissjoni u l-Kummissarju Georgieva